Meine Damen und Herren, am 24. Juli ereignete Sinjuri, fl-24 ta' Lulju, kien hemm incident kbir f'Santiago de Compostela f'dan l-inċident tal-ferrovija 79 persuna tilfu ħajjithom. Ftit ġranet wara fl-Italja kien hemm ukoll incident eh, ta' traffiku eh, kbir u 39 persuna mietu f'kampanja fl-Italja. Dawn huma aħbarijiet koroħ li kienu ta' xokkalina wkoll u fisem il-Parlament Ewropew nixtieq għal darboħra, nibgħat il-kondolenzi tagħna għal vittmi ta' dawn eh, l-avvenimenti daqshekk traġiċi. Fadal 8 xhur sal-elezzjonijiet Ewropej 8 xhur fejn irridu ninkoraġixxu ċittadini Ewropej biex jipparteċipaw u jħorġu jivvotaw dawn ix-xhur kif nistgħu naraw mill-gruppi mill-qata l-gruppi juruna li għatfadlinna ħafna x'naħdmu fihom. Diġà ksibna ħafna f'matul dawn l-aħħar snin dan kien parlament il ħadem ħafna u liħa ħafna deċiżjonijiet ukoll Kenna l-ħames snin ta' kriżi illi għadna kfaddejna minnhom il Is-sajf li għadda kien iktar diffiċli minn min dak, dak ta' qabel kien iktar diffiċli minn ta' issa. Però l-Unjoni Ewropea għandha bżonn dan periodu ta' stabilizzazzjoni issa il ladvja sa tinaqat mal-żona euro fil-bidu tas-sena d-dieħla u din hija xi ħaġa li statejn ukoll għal din l istabilizzazzjoni għandna ħafna qatt, speċjalment eh, fost iż-żgħażagħ u għalhekk bħala parti mill-negozjati tagħna aħna fil-Parlament Ewropew sa nagħmlu mill-aħjar tagħna biex niżguraw illi niġġildu din il-problema bħala parti mill frontload Irridu nkunu disponibbli Nittama li konna riżultati pozitivi fuq dan issa fuq l-Unjoni Bankarja, Sinjuri, din l-Unjoni għadha ma ġietx finalizzata u għalhekk irdu nagħmlu mill-aħjar tagħna biex nilħqu ftehim finali u naħseb li xi ħaġa li għandna bżonn jekk irridu insaħħu l-istabilità fl-Ewropa. Għalhekk nittama illi il-leġizlazzjoni kollha marbuta ma' dan eh, tintem fil-xhur li ġejjin punt ieħor illi nixtieq insemmi l-implementazzjoni tal-MFF hija importanti ħafna għalina l-koll. Qabel il-waqfa tas-sajf aħna lħaqna ftehim fuq l-upper limit tal-periodu finanzjarju li jmiss dan ma kienx ftehim faċli u il-maġġoranza u rew eh, l-impen tagħhom biex nilħu kompromess, però il-negozjati li għanna bħalissa fuq il-bażi legali fuq il-programmi u rapporti minn dak li rajtina mill-President tal-Komitati iħasbuna se nkun nistgħu nivvotaw fuq il-pjaniet midterm meta il-wedit tal-Kunsill jinżammu u bħalissa ma nistax ngħid li dan se jkun il-każ. Biex inkun onest, għalhekk irridu nkunu ċerti illi nilħu il-kompromessi li għanna bżon fil-komitati rispettivi tagħna. Issa. Nisqu lejn l-agenda tagħna. Għas-sessjoni tal-lum. Nuħu pjaċir nara illi ħafna kollegi li l-umma jkunu għawnek reġaw għedin għawnek għafna minnom jidru għedin saħħa tajba għawnek fil-kamra. Is-sur Alvaro, sur viċi president jgħat maħna, nishtiq l għaw maħna u koll. Drücke an dieser, ich drücke an dieser Stelle die Hoffnung aus, dass unser Jena nittama illi sur Papa Stampus, il-kollega tagħna illi għandu xi problemi ta' saħħa. E, huwa jinsab aħjar però nittama li jkun ma nagħmel iktar fis possibbli fil-plenarja nittama illi nawgura lu u l-familja tiegħu wkoll. Il-minuti mill erba ta' Lulju u id-dokumenti li għaddottajna għedin hawnhekk hawn minu kontra.